Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen. Onorevoli eh, membri parlamentari, sinjuri, eh, eżis eh, mistiedna. Huwa għonur kbira lija illi nilqa hawnhekk lil Dr. Dennis Mugwege u il-mara tijaw, sinjura Mukwege, mill-Repubblika Demokratika tal-Kongo nilqaħħom hawnhekk inti merba fil-Parlament Ewropew. Cher Dr. Mukwege, Madame, soyez les bienvenus au Parlement européen. Sur eh, Mukwege, intik merba hawnhekk, ippermettili qabel ma nagħti tribut tal-impenn enormi tiegħek nixtieq ukoll nilqa' mistiedna oħra illi u koll għamlu kisbit gbar fil ġlida drittijiet tal-bnidem u demokrazija il-rappresentanti tal-Euro Madam Movement mill-Ukrajina illi huma Mustafa Najem u Ruslana Linċiko nishti inti merħba kbira minn qalbi għawek. Sie, Frau Schepetelnikova und Ihre Kollegen. Inti, Sinjura Xepeti eh, Telinkova u l-ħbib tijak u rejtu lubija kbira u għal-kem eh, ħajjitkom kienet friskju iġġilittu um, għad-demokrazija mortu fit-toro biex tipprotesta ħalli ikun hemm Ukrajina ħilsa u demokratika. Waħna eh, natukom l-appoġġ sħiħ tagħna. Nixtieq nilqa' kol lil Lejla Yunus, is-Sinjura Lejla Yunus. Illum inti unek hawnhekk tirrappreżentan Anzi, nilqa hawnhekk lill-Sinjorina Junas li qed tirrappreżenta l-lomma Lejla Junus li għada fil-ħabsa. Frau Yunus ist hier im Parlament für den Sacharow-Preis nominiert worden. Signora, il-Signora Yunus kienet innominata għal premju Sakharov minħabba illi hija kienet um, eh, waħda minn dawk li urid uriet lubija kbira fil-ġlieda tagħha demokrazija fl-Azerbajġan. Iġildet favur id-drittijiet tal-bniedem u l-Parlament Ewropew isejjaħ lill-Gvern tal-Azerbajġan biex jeħles lil sinjura Lejla Yunus mill-ħabsa Aħna provajna nibatu kol um, delegazzjoni mill-parlament fl-Azerbajġan biex inkelmu l-lejla Yunus imma marnex xinnix għalek aħna jina qed niprotesta unek fisem uh, eh, kulħadd tali ma inatajnix l-aċċess. Dan mhuwiex aċċettabbli u il-fatt li għat-tifla tagħha illi għedawnek hawnhekk illum fil-fatt huwa qatt simboliku.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 diese beeindruckenden und äh, il-xeni ta' impressjoni um, eh, anka jixxukjawna inti um, persuna um, kbira li dedikajt ħajtek biex tiġġielet għal paċi. Inti tabib illi ħatħsib il-pazjenti tijak f'sitwazzjonijiet ta' sow diffiċli għamilt l-almu tijak biex ittaffilhom l-uġeħ tagħhom aħna laqas nistaw nimmaġinaw l-ġieħ u l-mizerja li jinti tiltaqa' magħha kuljum fil-ħidma tiegħek fl-isptar. U fisem il-kollegi tiegħi jien nixtieq nesprimi l-ammirazzjoni kbira u r-rispett kbir tagħna għal xogħol tiegħek ta' kuljum minflok illi iddawar darek u dawar wiċċek Inti sirt raġel bla biza, raġel għalbini illi tħares eh, l-vittmi tal-gwerra, l-nisa u l-tfajliet illi saru vittmi ta' violenza sessuali. Inti ta' fejt mill-luġieħ ta' dawn in-nisa u ta' dawn it-tfajliet qed tijom lajnuna tiegħek biex il-ġisem u r-ruħ tagħhom imkisra ikunu jistgħu ifiq u inti tikkritika il-sistema, l-istupru sistematiku li qed jintuża fil-gwerra fuq eh, eh, nies innoċenti. Dawn l-atroċitajiet mhux biss huma atti violenti sesswali ma parti minn strateġija. L-istupru huwa dejjem brutali u aħna nikkundannawha, nikkundannawhom imma aħna rridu nuru l-azzjoni tagħna wkoll. Ma jistax ikun illi eh, fil-konflitti armati dawn um, l-atturi li għamlu dawn l-atroċitajiet jibqgħu mingħajr kastika. Wenn Vergewaltigungen von Befehlshabern angeordnet werden meta l-istupru jiġi ordnat mill-kmandanti militari, ifisser li għanna rejat tal-gwerra u dan ir-rejat tal-gwerra irrid jiġi ikkastigat bħal kwalunkwa rejat ieħor ta' gwerra. Und naħ ima, finnin in der U inkomplu naraw dawn l-istupri tal-massa fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo, fil-Sirja, fil-Iraq, fil-Uganda, fil-Rwanda, fil-Bosnia, Herzegovina u anka f'postijiet oħra fejem il-konflitti bl-armi fej nisa qed ibbatu u dawn ir-reati qegħdin jibqa' għaddejjin ħadd ma jiġi ikkastigat għalhekk aħna tinsejħu bħala parlament eh, mhux biss lill-gvern tal tal-Kongo eh, imma l-gvernijiet l-oħra biex iwaqfu dawn l-istupri immedjatament u biex jagħmlu l-almu tagħhom biex ma jħallux l-impunità għal min ikun għamel dawn ir-reati u biex in-nisa jkollhom aċċess għas sistema legali. Il eh, eh, Dr. Mukwege, aħna qegħdin nonorawk bil-prek bil-premju għal libertà tal-ħsieb, għal xogħol tiegħek, um, e, għal xogħol li tagħmel, għal ġlida tiegħek għal dinjità għan-nisa u għal paċi f'pajjiżek. U jien nittama li e, flimkien jirna xilna illi nqajmu kuxjenza dwar il-fatt illi l u e, dan bħala arma ta' gwerra Rejat disgustanti illi il-kol għanna nġildu kontra tijaw, irridu neliminaw dan ir rejata Il-Dr. McWegel birraħ għal xaħġa fil-parlament li jiena impressjonatni ħafna inti għed illi eh, permezza dan il-premju inti qed tirrikonoxxi dawn in-nisa kollha, dawn it-tfajlit kollha f'pajjiżi u anka nisa bħal dawn f'pajjiżi oħra huma il-vittmi li għandhom bżonn il-ġustizzja. Jiena eh, kontent, sinjuri, li nati dan il-premju għal libertà tal sepa lil Dr. Dennis Mukwege mill-Kongo. Issa naddilek il-mikrofonu. Monsieur le Président du Parlement européen, President tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, rappresentanti eletti tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, mistiedna. Huwa bumilta kbira u btama kbira illi jiena llum qiegħed nirċievi dana il-premju tant prestidjus għal libertà tal-ħsieb. Dis-sena Intom fakkartu l-mit anniversarju mill-ewwel gwerra dinjija. L-Ewropa ħasbet li kienet ħatkun l-aħħar gwerra din u li ċivilizzazzjoni ħatirbaħ. Sfortunatament però 30 sena wara il-blua umana għada teżisti fid-dinja. Intom minn dak iż-żmien law għażiltu l-paċi, għażiltu li tgħixu flimkien f'soċjetà ibbażata fuq il-libertà u l-prosperità. F'kuntest ta' sikurità li huwa dejjem aktar instabbli u fejn għandek postijiet ta' kriżi li dejjem qegħdin jimmultiplikaw speċjalment anke fil-viċina diretta l-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq l-ewwel qabel xejn nirringrazzja lilkom il-membri eletti rappresentanti ta' ċittadini Ewropej tal-li jintom xetu dal fuq traġedji umani illi n-nisa vitmi tal-istupru u violenza sessuali għadin jaddu minna fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo, speċjalment fil-vant tal-pajis. Il-violenza l-omġata saret kważi kważi ħadet aspet banali U għalhekk anki jekk inti tirrifjuta l-vjolenza biżejjed inti biex tkun dissidenti. Hemm bżonn li ma niġbdu l-attenzjoni tad-dinja dwar il-ħtieġa biex inħarsu lin-nisa għaliex inti meta qiegħed f'kunflitt hemm indifferenza kbira, speċjalment meta ikollok dawn il-katastrofi umani ta' żmien ehm, modern. Intom u rejtu illi promozzjoni ta' dritti tal-bniedem u demokrazija huma u ħajibqgħu ikunu priorità għal politika ballanija tal-Unjoni Ewropea. Però sa dan il-premju intom li deċidejtu illi iżidu l-viżibilità tal-ġlieda tan-nisa Kongoliżi f'dawn l-aħħar 15-il sena tirrikonoxxu id-batija u s-sofferenza tagħhom, iżda tirrikonoxxu wkoll id-dinjità tagħhom u l-kuraġġ illi juru huma Monsieur le Président. President. Il-reġjun fejn xina huwa wieħed mill-iktar onja tal-pjaneta. Intant, il-maġġoranza kbira tan-nies li jgħixu hemmhekk jgħixu f'faqar estrem. Nħabba l-insikuret l-insigurità u governanza ħażina. Il-ġisem ta' nisa f'pajjiżi huma posta gwerra u l-supru hija arma tal-gwerra. L-unità tal-familja tiġi frammentata, tessut ta' soċjali jitqatta, il-popolazzjonijiet jispiċċaw fi skevitu jew eżiljati. U fejn inti għandek il-warlords imexxu u l-ebda stat ta' dritt. U għalhekk hawnhekk aħna għandna strateġija tal-gwerra effiċjenti ħafna l-istupru huwa strateġija tal-gwerra fiċenti ferm. L-autorità tal-Istat kongolis huwa wieħed fraġli u mhux pożizzjoni l li ħares il-popolazzjoni tiegħu u laqqas biss li jissodisfa ħtiġijiet bażiċi tiegħu. President, rari ħafna fejn l-ħbarijiet fir-reġjun tiegħi ma ikun xem fih xi traġedja ġdida. L-ġimgħa li għaddiet pereżempju iktar minn 50 ruħ ġew massakrati bil-maċċeti fil-żona ta' Beni fil-Kivu ta' fuq. Nissa tqal qasmulhom żaqhom, ħaġulhom it-trabi u qatlu trabi. Pratikament minn xar nofs, 200 persuna ġew maqtula b'dan il-mod salvaġġ. Ina nixtieq li xi darba ma jkollix għalfejn nitkellem iżjed dwar l affarijiet imma kif nista' nibqa' siket jiena. Meta għal iktar minn 15-il sena qed naraw affarijiet li anki l-għajnejn ta' kirurgu ma jidraw. Kif nista' jien nibqa' siket meta naf li dawn huma reati kontra umanità li jiġu pjanati? Bliktar għal l-iktar raġunijiet eh, ekonomiċi baxxi. Kif nista' jien meta nibqa' siekas meta l-istupru qed jintużu bħala strateġija tal-gwerra? F'kull mara stuprata jiena nara mart lil Marti. F'kull om suprata nara lill-ommi. U f'kull tarbija u tfal suprati nara lill-uliedi, kif nista ma nitkellem xallura? Min jista jkun bnidem b'kuxjenza? U ma jitkellimx meta jkollu tarbija ta' sitt xhur fejn il vagina tagħha tkun maqsuma jew minħabba li ikunu daħlu la oġġetti um, u prodotti kimiċi. F'pajjiżi mijiet ta' eluf ta' nisa jiġu stuprati, mijiet ta' eluf ta' tfal jitwildu minħabba l-istupru u miljuni ta' nies illi mietu minħabba konflitt. Fil-bqija ta' dinja kieku kulħadd ħareġ fit-toroq jajja jipprotesta. protesta bil biza u bil-waħx, imma fil-pajjiżi tagħna dawn l-atroċitajiet narawhom biss bħala aħbar oħra fil-gazzetta. Sinjali ta' soċjetà li ġiet traumatizzata b'wisq violenza. Wisq krudeltà u nuqqas totali ta' responsabilità politika. President, aħna ilna wisq ħlejna wis enerġija biex nippruvaw intaffu dak li tagħmel il-vjolenza, issa ngħidu nħarsu lejn x'kkawża l-vjolenza. Il-Kongoliżi issa lesti għal paċi għal ġustizzja jridu l-bidla. Hemm bżonn urġenti li nieħdu azzjoni. Hemm soluzzjonijiet jeżistu ma jaħtieġu rieda politika ta' veru. Kanna mill moment kritiku l ftejn ta' qafa tal-paċi, sikurtà u sigurtà li ġim ftejim fad-dissa beba fl-2003 mandux jibqa' sempliċement klim fuq kajta bħala imsiħa storiku U l-ewwel ukoll kontributur tal-għajnuna aħna għadin itolbu l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri sabiex iwettqu tassew l-implementazzjoni ta' dan il-ftehim mekkim sejjaħ għattama u Dejjem hemm dak l ordo finanzjarji u ekonomiċi ma wkoll dak politiċi u diplomatiċi biex jagħtu kontribu darba l dejjem ma' riżoluzzjoni tal-konflitt fir-reġjun tal-Great Lake. En République démocratique du Congo, la consolidation Fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo l-konsiderazzjoni tal-Istat u l-istabilment mill ġid tas-sikurtà tal-Istat hija prijorità fuq kull priorità oħra. Ir-riforma tas-settur tas-sikurtà wieħed mill-iktar riformi istituzzjonali importanti qiegħed fil-qalba tal-isforzi sabiex nimplementaw ir-responsabiltajiet ewlenin tal-Istat tal-Kongo biex iħares in-nies ċivili. Il-ġustizzja trid tkun fil-qalba tal-proċess tal-paċi u l-ġlida kontra l-impunità għal reati, l-ar reati possibli inkluż reati ta' violenza sessuali ridu jissaxħu. Ma jistax ikun hemm paċi, ma jistax ikun hemm żvilupp ekonomiku u soċjali mingħajr rispett ta' drittijiet tal-bniedem. ma jistax ikun hemm żvilupp ekonomiku soċjali mingħajr ġdid tal-bniedem mingħajr kompens għal dawk il-vitmi tal-istupru. Hemm bżonn ikun hemm vetting tal-forzi tas-sikurità mekkaniżmi wkoll biex jiġi promossa Ir-rikonċiljazzjoni, President id-drittijiet tal-bniedem mhumiex biss wieħed mill-valuri fondamentali tal-Unjoni Ewropea imma wkoll huma mira illi eh, tmexxi r relazzjoni esterni tagħha bil promozzjoni tal-paċi u l-iżvilupp u t-tisħiħ tad-demokrazija u l-istat ta' dritt. Aħna umilment naħsbu illi dan tassew għal valur miżjut ta' l-Unjoni Ewropea meta mqabbel ma' msieħba internazzjonali oħra, imma politik turi spiss illi interessi ġeostrateġiċi u ekonomiċi kultant jizvijaw mir rispett u l-protezzjoni ta' dritti tal-bnidem. Il-proġett ta' regolament Ewropew mill kummissjoni biex ikun hemm sourcing responsabbli tal-minerali u li ħat indirizza sal-Assemblea tagħkom għandu jkollha wkoll dimensjoni mandatorja u għandu wkoll tħares lejn prodotti finali li jsiru fil-punent bil-materja prima ġejja mill-Afrika. aħna l-ura nishtiqu nesprimu t-tama illi kullħat jassigura illi kuna miktar konsistenza bej politika ekonomika rispetta drittijiet tal-bniedem u biex id-dinjità umana titpoġġa fil-qalba tal- tassib u interessi ekonomiċi u finanzjarji. Il-pajis tijana hija potenzjal. U permezz ta' kummerċ responsabbli u trasparenti il-Kongo għandu l passibilta u l-kapaċità li jiżviluppa. Bis-saħħa tar-riżorsi nazzjonali tiegħu imma fuq kollox minħabba li għandu rizorsi umani illi ma jistawx jiġu sfruttati l-lum il-ġurnata għal-benefiċċju ta' kulħadd f'kuntest li mhuwiex wieħed la ta' gwerra u laqas ta' paċi. President dal-premju ma jkollu l-ebda valur nisa li kienu vittmi ta' violenza sessuali ta' kommentu ma timxux it-fit maħna fil-triq lejn il-paċi, ġustizja u demokrazija. Aħna niddedikaw għal kull min għadda minn din il-violenza sessuali fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo fil-bqija tad-dinja konvinti li il-bidla sesseħ permess dawn in-nisa qalbina, nisa determinati illi tassew ħaqom l-ispirazzjon li jispirawna ta' kuljum. Aħna niddedikaw dan il-premju koll il-kulħadd li defendi dritt tal-bniedem milli jiġġielas kuljum jum wara liħor f'kondizzjoni diffiċli l-bot mill-kameras tat television ehm, biex jipromovu kultura ta' paċi jgħin il-vitmi jgħinhom iġibu lura drittijiet tagħhom id-dinjità tagħhom. Minkejja li l-istituzzjonijiet ma jitu għom xwidden, aħna nishtiqu kolla unek nselmu li nis professjonisti, u professjonali u koll mill-isptar eh, Panzi, kif u koll l-msiħba kolla tana li jajnuna sabiex namlu xol tana, u speċjalment unek għat naħseb jena fil-Aġenzija Umanitarja ECHO illi ila tappoġġana daw l-aħħar 10 snin minarkom aħna mkunx hawnhekk illum. Flimkien intom in-nies fil-politika, il nies li huma attivi fis-soċjetà ċivili, ċittadini, nisa u rġieli jridu nagħmlu linja ħamra, linja ħamra kontra l-użu tal-supru bħala arma tal-gwerra u biex natu futura ħjar li tfal tagħna, li t tfal ta' tfal tagħna f'qafas illi jippermettilhom jiżviluppaw di permettu li lilna li batejna tant biex inħarsu lejn futur aqwa, futur ħieles. President. Aziz, Eurodeputati, permettu li nikonkludi billi nitkellem hawnhekk f'dan l-emiċiklu nindirizza l-ċittadini tal-pajjiżi illi huma ħafna llum hawnhekk u li ġew miħaj. Eżis ċittadini pajjiżna eh, il-Kongo għatana. Ir-riżorsi naturali u umani tagħhom, l-istituzzjoni tagħhom, id-destin ta' dan il-pajjiż huma responsabilta tagħna. Sta għalina allura il nies tal-Kongo illi noħol u liġijiet tagħna, il-ġustizzja tagħna, il-gvern tagħna fl-interess tagħna l-koll u mhux fl-interess biss ta' ftit. Il-premju zakarov il qed niċċievu hawnhekk fil-Parlament Ewropew huwa premju tagħkom dan huwa simbolu tal-libertà tal-ħsieb huwa dritt illi teħdilna. Dritt illi wara snin ta' terrur u oppressjoni donnu nidru kultant isu ċħadniħ aħna stess. Imma dan huwa dritt tagħna u n-nies tal-Ewropa permezz tal-rappreżentanti tagħhom issa qegħdin eh, joffrulna idejhom, joffrulna lajnuna sabiex aħna nġibu nerġgħu nakwistaw lura dan id-dritt, iridu jgħinuna fil-ġlida tagħna għall-libertà, paċi, ġustizzja u progress illum hawnhekk qudiem id-dinja kollha l-Ewropa qiegħda tesprimi s-solidarjetà tagħha magħna. L-Ewropa tittaħdem magħna sabiex aħna jirnexxilna għal darbohra li żviluppaw dinja Eh, u ħajja tajba fil-Kongo. Ejja naħdmu magħhom, ejja naċċertaw li dinna sejħa l-paċi u l-ġustizzja titwettaq fil-Kongo li l-koll naħdmu fl-imkien għal-futura ħjar il-pajis taħna marit imma fl-imkien mal-ħbib taħna madwar id-dinja kolla jirnexxilna u fil-fat ekħan għamlu ħan fejquħ grazzi